il fu il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea ejjew nipruvaw naqilbu din ix-xejra negattiva. Grazzi. Grazie, la diskussjoni è... Grazie, diskussjoni issa maluqa u ser nivvotaw għada f'nofsinhar. Issa fuq l-agenda l-punt li jmiss u għal mistoqsija orali tal- lill-Kummissjoni dwar is-sajt insostenibbli tal-kavalli fl-Atlantiku tar-Grigal. L-Onorevoli Gallagher, il-rapport, il-persona li faslet il-mistoqsija orali, ħames minuti. Jiena tassew sodisfat illi qed nindirizza din il-kwistjoni dwar il-sajt insostenibli tal-kavalli jien nixtieq nitkellem dwar is-sajt ta' 282.000 tonnellati mill-Iżlanda u l-Gżejjer Farow għal 2014 din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli din il-kwota. Dan l-aġir qed poġġi f'riskju il-settur pelagiku. Issa 12 sena 12 xahar ilu naraw li ġew sospiżi il-kwoti. Dan jista' jkollu effett fuq is-settur pelagiku tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu aħna misna tallimna mill-sajt eċċessiv ta' aktar ħut u jidher biċċar jekk ma titieħx azzjoni x'jista' jiġri il-sajt fil-Atlantiku tal-Grigal kienu 1% fil-2006 u din is-sena huwa 23% il żer ferro stiedu minn 4% għal 26% f'termini kwantitarji l-Iżlanda żiedet is-sem ta' sajt tagħha fl-istess perjodu. Hemm ċifri kbar marbuta mal-Iżlanda u l-Gżejr Ferrow u issa naraw illi dawn jammu tawal 52% dan juri illi iż-żewġ pajjiżi qegħdin jieħdu sem fi prattiċi tas-sajt mhux sostenibbli u kontrarjament għal regolament 10-26 tal-2012. U biex l-affarijiet marru għallar qegħdin naraw illi l-gżejjer faro dan l-aħħar għamlu kwota ta' 105 telef tunnellata, tlet darbit aktar minn dak li nqabel fil-pjanta maniġer. Ed nitlob il kummissarju biex taġixxi issa għandha mandat għandek mandat b'saħħtu u ma tinjurax il-mandat illi innatalek mill-maġġoranza u prattikament il-Parlament kollu. Pala rapportar qed nitolbok sabiex taġixxi mill-aktar fis possibbli. Issa spiċċa żmien li noqogħdu nparlaw, issa rridu nieħdu azzjoni sabiex insalvaw din l-industrija. Fid-dawl ta' rekwiziti li hemm fir-regolament għafas, jiena ma nistax nifhem għaliex il-kummissarju l-kummissjoni qed ikomplu jinjoraw il-femiet tal-maġġoranza kbira ta' din il-Kamra. Kummissarju, inti taħseb li dan is-sajt eċċessiv inti tista' tara li dan is-sajt eċċessiv se jwassal għal erda serja tal-industrija. Għem 12 round ta' negozjati u l-ebda naħa mi qed poġġi fuq il-mejda b'xi proposta realistika. Issa huma ser ikomplu sejrin hekk sakemm intom ma tieħdu xi azzjoni immedjata, ma nistax inwaħħal eh, totalment fil-Gżejjer Ferro u l-Iżlanda imma nwaħħal fil-Kummissjoni. Ma stax naċċetta illi l-Unjoni Ewropea għandha tipprova Eh, li hemm sajt eċċessiv ta' dan l-istok qabel ma jiġu implementati sanzjonijiet. Dan intqal fil-laqat ta' Ottubru li għadda il gżer Ferro u l-Iżlanda żiedu is-sem tagħhom eh, bi kwantitajiet kbar. Il-Kummissjoni wkoll eh, introduċiet miżuri b'mod intern fih dan l-Unjoni u jien dan nappoġġhom il-miżuri kontra Spanja li juru illi l-Unjoni qiegħda tista' b'mod sostenibbli dan huwa punt il-President tal-Komitat tas-Sajt tal-Unjoni Ewropea talabni illi jina namlu Gabriel Mato finnu tiegħu hawnhekk fil-Kamra. L-Iżlanda u Gżer Faro kienu qed jaġixxu b'mod responsabbli u jistadu b'mod sostenibbli flok kellhom 15% ta' tnaqqis eh, issa ser ikollhom tnaqqis ta' 5% fit-tak tagħhom naqis ta' 25% anzi fit-tak tagħhom. Aħna l-koll dan nappoġġaw, iżda dan ma ġiex rifless fid-deċiżjonijiet illi mhux qegħdin jittieħdu mill-Kummissjoni. Ma, nistax nifhem għaliex ma, ma ħattux azzjoni sabiex timplementaw miżuri kummerċjali effettivi sabiex it-nafru ċertu prattiċi ta' sajt li mhumiex sostenibbli. Hemm bżonn illi nihdu azzjoni mill-kliem ngħaddu għal fatti. Ingħatatu najtajtu mandat b'saħħtu imma qegħdin tinjoraw jiena qed nitlef kull fiduċja jiena mħasseb dwar il-ġejjeni tal-politika komuni tas-sajt u jiena nittama illi l-lejla inti għandek xi tajba xittina u tgħidilna illi issa fl-aħħar ser tirreflettu l femitta ta' dan il-Parlament billi tieħdu l-azzjoni meħtieġa. Grazie, la parola alla commissaria Damanaki. Grazie tassew, natu kelma l-Kommissarju Damanaki. Grazie tassew sul President, nix ingrazzja l-Onorevoli Gallagher tal-li għajjem din kwistjoni tant importanti u għana diġa diskutejna f'din il-Kamra għawnek xinuma il-konsegwenzi ta' sajt zejjet li jisir mill-Izlanda, mill-Gżir tal-Faru u jaqbżu l-stocks u anki kawżaw dannu għal riserva ta' dawn l-speċi. U rridu naraw kol xinu ma daw il-konsegwenzi u ma jaqsmu tħassib dwar l-impatt ta' dawn l-azzjonijiet għal eh, l-impatt tagħhom fuq sajda tagħna u anki Eh, il-sajt lokali tana, komunitajiet lokali. Il-bastimenti fuq skala zaħira, il-sajjida mandomx alternativi oħra, u għalek nista' naqbel li għalihom ta' bilħaq din hija sitwazzjoni ferm diffiċli. Għalek għana għedin segwu s-situazzjoni mill-qrib u għedin nipruvaw eh, u kol minn direzzjonitu minn oqsma differenti sabiex namlu pressjoni fuq l-Izlanda u anki fuq il-gvern Izlandis u anki l-gżir tal-Faro sabiex aħna ikolna bidla fil-politika tagħhom u nittamaw li fl-aħħar tal-ġurnata għalkemm serriħu ħafna żmien aħna nkunu nistgħu Nerġaw nibdew bin-negozjati mal-gvernijiet ta' madwar il-kosta u anki nippruvaw nilħuftejn fuq l-istok. Għalkemm f'dan l-istadju dan għadu mhux il-każ għalhekk aħna rridu naraw ser namlu sabiex aħna naqtaw din l-istorja tan twila u ngħidulkom ukoll li sanzjonijiet tal-kummerċ għadhom hemmhekk għedin nippruvaw niddiskutuhom. ma dana kollu importanti li aħna nikkonsidraw bir-reqqa u nikkonsidraw żewġ fatturi partikolari l ewwel irdu nikkonsidraw bir-reqqa il kundizzjonijiet legali irridu nilħquhom daw il-kondizjoni rridu nirriflettu wkoll dwar iż-żmien meta nieħdu l-azzjonijiet tagħna. Mela, nista' ngħid li aħna bħalissa qegħdin niddiskutu flimkien mal-istati membri l-għażliet possibbli u l-ġimgħa li ġejja jiena ser niltaqa' mal-Ministru tan-Norweġ tan-Norveġja fi Brussell u nittama li hemmhekk inkunu nistgħu nilqu deċiżjoni komuni. Nixtiequ verament nilqu deċiżjoni komuni mal-Gvern Norveġiż fuq din il-kwestjoni. Madana kollu nixtieq ngħid li l-Kummissjoni diġà ħarset lejn l-aspetti tal-proċedura flimkien maħman kien nħaffu id-deċiżjoni, il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet meta aħna nkun nistgħu nimxu l-qudiem. U lek ġifieri jekk aħna niddeċidu li nimxu l-qudiem, aħna diġà għamilna it-ħejjiet kollha sabiex inħaffu l-proċedura. Nixtieq ukoll nassikura li aħna ser inżommukom aġġornati lilkom il-kol da kollu li huma interessati f'din il-kwistjoni l-ġimgħa li ġejja meta aħna ser niffinalizzaw id-diskussjoni tagħna mal-Gvern eh, Norveġiż. Issa rigward il-Laringa il-sitwazzjoni eh, hawn iktar ċara, però Ikkolli najt sfortunatament, il-Kummissjoni jiddispjaċi tħabbar li sar il tħabbira li saret mill-ftitxurilu mill-gżejjer tal faru li mod unilaterali ser jitriplaw il-kwota tagħhom. U din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli. Dak li hu dak li mhux aċċettabbli u li huma ħallew diskussjonijiet multilaterali, ħallew il-mejda ta' negozjati u għalhekk il-Kummissjoni u l-imsiba tagħna tan-Norveġja permezz ta' stqarrija konġunta sprimejna tħassib tagħna u tlabna l-gżir tal-faro biex imorru lura mill-passi li ħadu. Jiena nista' nifhem li ta' bil-ħadin l-azzjoni unilaterali qed tirriskja li taffetwa s-saħħa u sostenibilità ta' dan il-speċi ta' ħut, dan l-istot. U għalek dan il-kas minħabba li il-situazzjoni unek jaktar ċara kif diġa għadna, diġa tajna il-possibilità biex niftħu il-proċedura tal-proċedura interna tal-Kommissjoni biex nizaw l-istrument ta' kummerċ kontra l-żer tal-faro, ġifir il-proċedura issa miftuħa. Grazie ora agli oratori a nome dei gruppi. Grazie tassew. Issa il-kellima tal-grupp. Nat il-kelma l membru tal ipp Valeza. Kieġbu, għanur Valeza. Grazie tassew jena ninsa ferm kuntent li l-lum nista nitkellem dwar is-sajdiet fl-Izlanda għalix uħut mill-elementi tagħhom verament huma eh, qed għajmu ħafna diffikultajiet f'relazzjonijiet tagħna magħhom. Li faslu il-kwoti unilaterali fuq l-aringa imorru kontra l-ispirtu ta' kooperazzjoni li hija il-bażi għal ħidma u l-operazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Tali mġiba irresponsabbli tista' ġib maħħa problemi kbar għall-istok minna uftit ta' żmien ieħor jekk speċjalment dawn il-limiti ser jiġu użati mill-Iżlanda, ġifri dawn il-limiti li qed huma tifasslu ser jaqbżu il-livell rakkomandat mill-ISIS ta' 35% dan ser jista' jedet l-ispeċi aktar ma jaddizmin żmien u għalhekk tal-imġiba min-naħa tal-imsiba tagħna tal izlanda għandhom jitqajmu waqt il-diskussjoni tal-adeżjoni. Jekk jogħġobkom żommu f'moħħkom li aħna għandna l-possibilità li namministraw aħjar l-istok stana tal-ħut u l izlanda titqum minn hemm u tifhem li kemm l-istati membri kif ukoll pajjiżi kandidati għandhom l-istess regoli u l-istess regoli għaddu għalihom. Għalhekk għandna bżonn kooperazzjoni tajba kif ukoll turija li forsi aħna nistaw nafdawhom, juruna li aħna nistaw nafdawhom u anki li juruna rrida li jużaw soluzzjonijiet Ewropej fuq il-meda twila ta' żmien. Grazzi tassew. Għal-kap ta' soċjalisti nagħti l-kelma l-Onorevoli Thomas. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, kollegi, il-situazzjoni tal-sajiet, tal-sajiet Ewropej għal ħafna snin u l-mod kif ġabruhom kien tassew eżemplari. U issa il-, il, il, il il-kavalli laħqu livelli ta' oljien ħafna u tajbin il-biomassa ta' din eh, l-speċi bdiet iżżid issa rajna illi il-sajjeda tal islanda u tal-Faroe Islands dew jistadu iktar minn li suppost u ovvjament dana kellu effett negattiv u s-situazzjoni ekonomika ta' sajjeda tal-Unjoni hija kompromessa il-setturi pelagiċi kollha tal-Unjoni Ewropea ma' korċenati fi Franza eh, iktar minn 1200 eh, eh, dajsa ta' sajt tistat għal kavalli. Ħafna minnhom huma sajjeda artiġanali, sajjeda zar u dan l-aġir min-naħa tal izlanda u l-Faroe Islands se jkollu impatt negattiv ħafna fuqhom, għamim bżon li tittieħu azzjoni biex din il- Is-sitwazzjoni eh, daqshekk eh, eh, fejn hemm ħafna tensjoni trid tiġi indirizzata. Ġifiri, aħna ma rridux biss insegwu biss din is-sitwazzjoni naraw kif tiżviluppa, imma huwa urġenti li l-istituzzjoni Ewropej jieħdu r-wol tagħhom ta' regolaturi li din l-inġiba irresponsabbli fuq livell ekoloġiku u ekonomiku tiġi sanzjonata. L-ewwel net aħna nistgħu pereżempju dawn il-pajjiżi npoġġuhom fuq lista ta' dawk li ma jagħmlux sajt sostenibbli u mbagħad peress li aħna għandna fejm ta' sajt privileġġati ma' dawn il-pajjiżi nistgħu forsi eh, eh, ngħidu li forsi dawn il-ftejmiet jalqu jintemmu fuq livell globali. L-onorevoli. Grazzi għal partit tal ħodr naqnat il-kelma l li ħatkon għal-minuta. Grazzi tassew, kummissarju frustranti din il-ħaġa għalina l-kol kemm aħna diffiċli niddiskutu din dan is-suġġett għax rajna ftit progress, għalmenu rajna ftit progress fuq il-kavalli li huwa speċi importanti ħafna li huwa viabli ħafna anke għall iskozja huwa frustranti però minħabba li regolament ta' CFP u l-Kummissjoni Ewropea donnom eh, kapaċi jirregolaw ħafna l-attivitajiet tagħna huma restrittivi, inflessibbli, diffiċli biex aħna noperaw fiħdan l-Unjoni Ewropea, però din is-seta kollha li hija eh, tuża l fuqna donnu jieb meta niġu biex infittxu eh, għajnuna biex insolvu dan it-tip ta' disgwit li għanna. Il-Ministru tal-Sajt fl-Iskozja kif intom tafu issuġġerixxi li jkun hemm medjatur internazzjonali se jiġi maħtur sabiex ikun jista' naslu għal ftehim fuq dan is-suġġett diffiċli. U bekk nilħu ftehim neutrali u oġġettiv u għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju li din il-possibiltajiet ma juratiex Jider li qed nagħmlu progress anki bistrumenti li sissa qegħdin jintużaw. Grazzi. Grazie. Grazzi tassew, issa, fissem li sijar nati l-kelma l-Honorevoli Girling, għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Signor President. Fir-Renju Unit u jinnaħseb ukoll fi stati membri oħra, l-konsumaturi dejjem aktar iridu jixtru, iridu jieklu ħut li jinqabad minn stoks sostenibli u ma jserħu fuq skemi ta' ċertifikazzjoni biex jagħmlu din l-għażla informata. Ma kavalli li jinqabat fil-grigal tal-Atlantiku jikseb eh, eh, skema jikseb eh, permess minn din l-iskema u fil-fat jitfaċċa f'ħafna menus u anki f'ħafna ristoranti. Dan ġej minn waqfin wara azzjonietun laterali li ġejjin mill-Iżlanda u l-Gżejjer Faro. U għalhekk l-affarijiet kienu qed isiru aktar diffiċli għall-ispeċi pelagiċi, speċjalment ukoll meta jispiċċaw l-ispeċi l-ħut prodotti frizzati. Jekk ma jintlaqax tejjim, ovvjament ħajspiċċaw dawn il-ħut u għalhekk għandna roħs fil-prezz u s-sajjieda Ewropej segwew ir-regoli, ġabhom ruħom tajjeb, taw ir-ritorn li għalaw sentejn ilu u għalhekk insieb mal-kollegi tiegħi biex ħansaqs il-mistoqsijiet ovvji għalfej il-kummissarju għadha ma wasliċ il-kummissjoni għadha ma wasliċ għal adatta adatta mal-Iżlanda u l ferro Islands. Aħna tajnijom daw is-setat lil kummissjoni siċċurilu biex jihdu azzjoni, jihdu azzjoni sabiex ibidlu jinfluenzaw imġiba eh, li tbidlet u fl-aħħar xeqda tiħu l-kummissjoni, x'pass qed l-kummissjoni biex terġa' tirrevedi dawn il-ftejmit li ħna diġà ma daw il pajzi terzi. Grazzi. Grazie, ora... gli Grazie tassew, il-sanat il-kelma l-kellima li jmiss, ma jidirx li l-onorevoli kun ijat fil-kamra, mela nati il-kelma l-onorevoli Sanchez Presedo għal-minuta u nofsek joġbok. Grazie tassew, signor President. Għamnek għahnet nitkelmu dwar l-implementazzjoni ta' standards internazzjonali, il-ġliġi tal-bahar, tal-ġnus ma'uda, u il ftejmi ukoll fuq l-ispeċi migratorja. Hawnhekk għandna bżonn kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istati membri kollha li għandhom semo hawnhekk u anki jistadu minn daw l-ibħra. Irridu nħarsu wkoll il-gregal tal-Atlantiku, il-kavalli li jinqabdu minn dan il-baħar. Għanna il-, il-gżejjer Faro li daħlu f'dan il-ftajin fil-2006 u zidu il-qabdiet tagħhom għal 23 darba u dan wassal għal zida kbira ta' qabda minn dan il-ħut u ovvjament dan qed iffettwa s-sostenibilità ta' dawn ir-riżorsi. Jekk aħna nħarsu lejn il-mezzi preżenti ta' sajt, tistaw tistaw u koll iżommu f'moħħkom l-interess li hemm involut minnħata tal-Unjoni Ewropea, allura qed iwassal ħafna frustrazzjoni minnħata s settur Allora rridu nħedu azzjoni, rridu nagħmlu xi ħaġa, rridu nwaqfu kultura ta' l-implementazzjoni ta' regoli, għanna bżon regoli u għanna u kol nifirxu l-kwoti u għanki ndaħlu fisseħ eh, regoli eh, li ġew implementati minnaħat tal-istati membri u kol u għanki naraw li kunem miżuri ta' kontrolli ma' ketibli. Irrit ikonna regoli, nirreagġixxu nidu azzjoni u jien appoġġa lill kummissarju wkoll anke biex tipprova tikseb soluzzjonijiet. U tajb li inti tipprova tikseb dan kollu permessa dialogu, però tiżżomm f'moħħok ukoll l li inti tieħu miżuri anki li jkun hemm negozjati u dawn isiru wkoll fi żmien adegwat. Grazzi. La parola. Grazzi tassew. Nati l-kelma l-Onorevoli Kadek. Signora Kommissarju, Signora President, kollegi, jiena nishti najdilkom kem jiena delus mill dan il-dossier fuq il-mod kif tqasmu il-kwoti tal-kavalli dan il-konflitt bejn l-Unjoni Ewropea, l izlanda u l-Gżejjer Ferro eh, e qed jeddet ftejjim li l-UMEK li kien qed iwassal għal ġestjoni sostenibli ta' rizorsi l-imġiba irresponsabli mill-Gżejjer Ferro u l-Islanda qed iwassal għal sfruttament mhux sostenibli ta' dan l-istokkijiet il-mod kif qed jistadu dawn iż-żewġ pajjiżi huwa eċċessiv il-gżejjer ferro eh, zidu il-sajt tagħhom ħames darbiet u l-Iżlanda bit 23 darba irridu nħarsu l-interessi ambientali, ekonomiċi tal-dak kollha li huma konċernati hemm bżonn li nerġgħu nibdew negozjaw għaliex wara kollox huwa sajt sostenibbli li huwa medet. Hemm bżonn li kulħadd jaċċetta eh, regoli stretti u kwoti stretti wkoll l-Unjoni xini tagħmel issa fil-kuntest ta' dawn l-istoks li huma maqsumin mhux bej sajjieda tal-Unjoni Ewropea ma ma' pajizi terzi wkoll. Meta stati membri ma jikkoperawx ikollhom sanzjonijiet. Issa dan ir-regolament jippermetti restrizzjoni tal-importazzjoni ta' dan is-sajt, issa il-Kummissjoni x'qed tistenna biex tieħu passi. Wara kollox Jekk dawn iż-żewġ pajjiżi komplu jipprovokawna żgur mhumiex qegħdin jgħinu lilhom infushom biex jidħlu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew nadu għal proċedura catch the eye nagħti l-kelma l-Onorevoli Patraw Neves Kirchbok. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju. Is-sitwazzjoni preżenti li qegħdin niddiskutu bħalissa hija serja ħafna. Deċiżjoni unilaterali li tieħdet mill-Iżlanda u mill-Faroe Islands fuq il-kwoti tal-kavalli għandha negat eh, negattiv anki fuq l-ambjent, anki fuq il-pajjiżi li qed jistadu minn din ir-riżorsa. Is-sitwazzjoni marret aktar għall-ar u dan għaliex id-deċiżjonijiet unilaterali qed ikomplu jittieħdu qed hija ifasslu kwoti għal-jom stess u dan qed isir mod irresponsabbli għalhekk aħna rridu verament naqsmu mod aktar ġut u anki naqtu nuru xini reazzjoni tagħna, irridu nippruvaw noħolqu sanzjonijiet għal din it-tip ta' mġiba, tip ta' ksur u il-Kummissjoni ippruvat tkun aktar restrittiva u tħuħsib il-sajt u anki dawn ispeċi u hi fil-fatt tħares u hija gwardjana ta' dan kollu. Però dan kollu qed imur detriment tal-flotot tagħna. Inti qed tgħid irid ikun hemm sostenibilità, però tagħmel xi ħaġa tittamel xi ħaġa li dawn in-nies qegħdin barra mill-żona ta' influenza tagħna x'qed tagħmel inti? Flima sta x'riżorsi l-ħaqtu jrid ikun hemm inċentiv f'daw id-diskussjonijiet ma' daw il-pajjiżi u pli jekk jogħġbok, ara li jsir xi ħaġa. L-Onorevoli Golesku jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, Jiena nixtieq eh, nifraħ il-Parlament Ewropew pożizzjoni li ħa u nixtieq ukoll intenni il-klim ta' dawk il-kollegi li talbu li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu rwol fuq il-linja ta' qudiem f'dan il-qasam. Dak li qed nitkellmu llum eh, mhux ħaġa unikorridu rridu Eh, kol neħdu l-istess pozizjoni dwar is-sajt fil-Baħar l-Iswed hemmhekk ukoll il kondizjoni tas-sajt huma diffiċli ħafna għaliex biss żewġ stati kostali huma membri tal-Unjoni Ewropea aħna rridu nkunu iktar sodi u iktar attivi ma sfortunatament id-dialogu mal-pajjiżi terzi mhuwiex sodisfaċenti. Rrid ngħidilkom ukoll biex nikkonkludi li eh, ċina edha tista darbtejn iktar eh, mill-istati membri kollha tal-ġnus ma'quda u l-fatt li dan il-sajt jiġi mill-libħra tal-Afrika mhux konsolazzjoni għall-Ewropa ħna għandna bżonn ta' msieħba li huma lesti li jagħmlu sagrifiċċji f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi Onorevoli Vannis. Grazzi tassew sal-Onorevoli Vannisteroj. Voorzitter, eh, commissaris Damanaki. Signor President, commissario Damanaki. Ftitilu ħna konna qegħdin hawnhekk niddibattu dwar il-politika ġdida tas-sajt li kellha tkun sostenibbli, però kienet kella lan li żommu tħares il-tħul tal-sajida, però dannu dan il-ftehim mar il-bahar, speċjalment daw iż-żewġ pajjiżi l-Iżlanda u l gżer Ferro. Kif nistgħu nispjegaw dan kollu? rigward is-sajda tal-makkarre tal-kavalli, il prezziet dejjem qegħdin jonqsu mħabba riżultat ta' dan u intom fejn wasaltu bil-passi li ħattu kemm għamiltu progress? It-tieni net fl-Unjoni Ewropea aħna komunità ta' valuri u għalin naftajim u għaftajim u dan japplika l-Iżlanda wkoll. Issa l izlanda jew qed tipprova tħejruha biex titsieħeb mal-Unjoni Ewropea u ma jridu jafmu li din biex imġiba adattata mhux tajjeb. Grazzi tassew nagħti l-kelma l-Onorevoli Steeler. Grazie ta' Sina President, jina nishtiq nżit najt dwar dak li nżid najt ma dak li għalli Sir Van Nistelrooy. Aħna aħna naqblu ma dak li għal il-kollega tagħna l-Honorable Hatchtin. Dina waħda mill-punti li aħna rridu nħarsu leja, waħda mill-konsiderazzjoni li rridu naraw. Kif qalu oħrajn, il-negozjati bħalissa li għaddej mal izlanda anki il-negozjati ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea għadhom għaddejjin u anki l-elezzjoni tal izlanda ġejjin. Issa intom taħsbu li ġala darba l-elezzjonijiet jiġu konklużi forsi jkun hemm opportunità biex aħna nagħmlu aktar progress fuq din il-kwistjoni. L-Iżlanda xorta waħda fl-applikazzjoni tagħha tiddiskuti is-sajt u forsi hawnhekk għandna opportunità biex nippruvaw insolvu din il-kwistjoni taħraq. U kif qalu ħafna kollegi dinja kwistjoni insostenibbli u rridu verament naraw azzjoni tittieħed. Grazie onorevoli. Grazie tassew, natil kelma l-onorevoli Debis. Grazie tassew. Is-Sinjura Styler saħqet fuq punt verament importanti l-Iżlanda għandha reputazzjoni nobli ħafna biex tipprova tista' mod sostenibbli, però dan jinsab friskju u jista' jkun hemm verament eh, sitwazzjoni negattiva ħafna, konsegwenzi negattivi. Jiena kuntent li l-Iżlanda tixtieq tissieħ fl-Unjoni Ewropea, però nittama li dawn in-negozjati jisiru sew għax diskussjonijiet delegati ħafna. U nixtieq li il-Kummissjoni nsaqsija jekk l-Iżlanda tħossix taħt pressjoni dwar din il-kwistjoni. Issa jekk aħna maħniex kapaċi nkomplu bin-negozjati sabiex nilħu għal ftejim ta' sajt sostenibbli mal-Iżlanda. Hemm riskju għal dawn in-negozjati? jitħossa il-pressjoni? Però mhux ħanqot nisħaq wisq. Grazie. La parola alla commissaria Damanaki. Grazie tassew. Kommissarju, grazie tassew, Sur President il-Kummissjoni ma tixtieqx tinterferixxi fil-kampanja elettorali tal-Iżlanda din hija xi ħaġa li jiena nixtieq ngħidilkom mill nett. Ippermettu li nixħet l-attenzjoni fuq il-mistoqsija. Mela, nixtin l-ewwel net nirringrazzjakom kollha kemm intom għall-interventi tagħkom. Nixtieq nerġa' nirrepeti mill-ġdid li aħna qed naħdmu bisħieħ sabiex verament nitfgħu pressjoni fuq l-Iżlanda u anki fuq il-Gżejjer tal-Fero sabiex jerġgħu jiġu lura fuq fil-mejda sabiex naslu għal ftehim li jirreferu għal żewġ l-istoks, jiġifieri għal laringa u l-kavalli. Issa, aħna qegħdin nippruvaw minn dak kollu li nistgħu. Qed nippruvaw naslu għal eh, soluzzjonijiet bid-dialogu, bil-bilaterali, għajmu din il-kwistjoni fuq il-level internazzjonali u fejn nistaw u meta nistaw, aħna mhux qegħdin niskludu l-ebda proposta minn fuq il-mejda, irċevejna proposta biex ikun hemm medjatur internazzjonali għandna wkoll f'moħħna li jekk nieħdu din id-deċiżjoni kulħadd irid jaqbel fl-aħħar mill-aħħar li aħna ser naċċettaw il-riżultat fl-aħħar mill-aħħar ta' din il-medjazzjoni tintlaħa u għalhekk aħna rridu nipperswedu lil kulħadd biex jaqbel. Jiġifieri mhux ser tkun faċli xorta waħda, però mhux qed niskludu xejn. Pero jaqfimt li għalikom, għalikom il-koll, kważi kollha kemm intom, persuni kollha li ħadu l-kelma l-lejla saħqu l-ħtieġa li nimplementaw dan regolament il-ġdid dwar is-sanzjoni tal-kummerċ. Jina ħattu l-messaġġ, però nixtieq nerġa' nirrepeti mill-ġid li aħna rridu noqogħdu verament attenti. Rridu ngħaddu għal bażi legali konkreta, rridu naraw iż-żmien qegħdin fih u anki għandna bżonn allejati. Għalhekk qed nirreferi għal kavalli jien diġa għattilkom li ħana ser nitkellmu dwar din is-sitwazzjoni mill-ġdid ħan iddiskutu anke mal-Ministru tan-Norveġa jna se niltaqa' magħha nhar l-erba' fil-fatt il-ġimgħa li ġejja mbagħad ninformakom wara dik il-laqa' x'deċiżjoni tkun ittieħdet. Għaliex iva, irridu nibdew man-Norveġiżi, għandna verament bżonn is-sosten tagħhom. Għaliex inkella ir-riżultat mhux se jkun daqshekk tajjeb daqskemm nistgħu niksbuh. Issa rigward il-każ liħor il-Laringa Jina tilkom diġa mill-ġdid li aħna nħossu li e, l-istorja jaktar ċara jina diġa tajt il-possibilità biex niftħu l-proċedura fuq il vell intern, anki l-Komissjoni biex naddu għall-implementazzjoni tal-istrument tal-kummerċ biex kunem sanzjonijiet tal-kummerċ fuq il-gżer faro. Fejn huma abbandunaw il-mejda tan-negozjati. Grazzi. Grazie commissaria, la discussione è chiusa. Grazie tassew. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lum, hawnhekk għandna il-rapport tal-Onorevoli Chichester fuq l-Aġenzija